m'għandniex bżonn il-voti kollha għal kwesturi u l-viċi presidenti, forsi nagħmlu diskussjoni fit-8 ta' flaxija il-lejla jekk m'hawnx minu kontra, mela din ħaġa hija approvata. Is-seduta issa hija sospiża. Sa' tminja memorable.